issa għall-aġenda tagħna tal-lum. Il-abbozz tal-konferenza tal-presidenza li ġie ppreżentat skont artiklu 104 ġie imqassam. Aħna jina rċevejtu ukoll talba l-modifika għall-aġenda definittiva. Jekk m'hemm xejn ġdid, xi żidu mela l-aġenda issa hija adottata. Hekk kif ġi eh,